Kari kollegi. Eh, Eżis kollegi. Inkomplu s-sessjoni tal-Parlament Ewropew. Minfej ħallejna fit-13 ta' frar li għaddew. Nistidin il-deputati għaliex eh, mhux se jkollna ħafna nies pas-soltu illi tinfirxu xi ftit tħallu post vojt bejnietkom Dawn huma ovvjament il-miżuri tagħna sanitarji li qegħdin nadottaw. Mela, il-minuti tas-seduta ta' 13 ta' frar, testi huma approvati. Dawn tqasmu. Osservazzjonijiet. U jekk le minuti huma adottati. Mela, notifiki. Wara l-elezzjoni ta' Onorevoli Matt Carty bħala deputat ta' Parlament Nazzjonali tal-Irlanda, l-Parlament qed jieħu nota ta' san is ħieles sa mit-8 ta' frar 2020. L-awtoritajiet kompetenti ikkomunikaw li illi għandna lis sur Chris McManus illi wkoll se jieħu post is-Sur Nat McCarthy u dana sa mis-6 ta' Marzu 2020. U b'hekk nagħtu l-awguri tagħna dan il-kollegi illi qiegħed ipoġġi dan il-Parlament u għandu seta u drittijiet kollha skont il-kondizzjonijiet tar-regolament. Il-gruppi SD Renew u l-ħodor informawni dwar xi tibdiliet dwar in-nomini fil-kumitat u delegazzjonijiet deċiżjonijiet li jkunu inklużi fil-minuti ta' seduta jitlu fis-seħħ fid-data ta' tabbira. Il-konferenza ta' presidenti tal-kumitati aġġornawni li ma kienx hemm aġġazzjonijiet għal rakkomandazzjoni tal-Kumitat Agri biex ma jkunx hemm oppożizzjoni għal delegat skont Paragrafu 6 u artiklu 1 tar-regoli ta' proċedura. Kollox huwa disponibbli fuq il-paġna tal-plenarja. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet mill gruppi politiċi jew membri u dana sa mill-livell minimu fih dan 24 sija, wara din it-ħabbira rakkomandazzjoni tiġi approvata jekk le tiġi wkoll ippreżentata għal vot. Mela, il-aġenda tal-lum. Eżis kollegi, kif jiena diġa tilkom nhar il-ħamis li għaddew is-sessjoni plenarja ta' din il-ġimgħa sejra ssir b'mod eċċezzjonali hawnhekk fi Brussell minħabba dawn il kundizzjonijiet eċċezzjonali u ħadd id-deċiżjoni għabbażi tar-rapport tas-Servizz Mediku tal-Parlament Ewropew u wara analiżi dettaljata dwar l-evoluzzjoni tal-epidemija ta' COVID-19 il-coronavirus iddeċida li t trasferiment tal-Parlament fi Strasburgu għas sessjoni plenarja kienet tkun riskju kemm xejn aktar għoli għal saħħa tagħna, tal-popolazzjoni lokali wkoll. U bekk jiena ddeċidejt illi ma kienx hemm il-kundizzjonijiet meħtieġa biex niggarantixxu s-sikurezza tal-partiċipanti kollha fil-plenarja. Id-deċiżjoni illi konna s-sessjoni hawnhekk fi Brussell kienet deċiżjoni b'intenzjoni biex nofru kontinwità għal ħidma tal-Parlament u biex bekk ma nwaquf ma waqfux eh, l-attività leġislattiva. Nirringrazzja l-awtoritajiet Franċiżi u dawk kollha li kienu wkoll involuti f'dan il-proċess għal kollaborazzjoni tagħhom. Grazzi lill-amministrazzjoni tal-Parlament illi għal dawn il-ġimgħat ilhom ukoll is jissegwu dawn il-kustjonijiet. Iva, dejjem minn moment diffiċli għall istituzzjoni tagħna wkoll, u allura jrid ikun l-impenn ta' kulħadd tal-membri parlamentari kollha tal-gruppi politiċi kollha biex inħarsu l-attività parlamentari biex bekk inkunu nistaw inkomplu bil-ħajja demokratika tagħna. Il-gvernijiet tagħna u l-Unjoni Ewropea tagħna wkoll qegħdin jitolbu sagrifiċi sagrifiċċi mill-ċittadini tagħna u aħna ovvjament irdu nagħtu eżempju tajjeb. Irdu nagħmlu kollox sa fejn ikun possibbli biex naċċertaw il-kontinwità tal-ħajja u tal-andament leġislattiv u anki fir rigward tad budget biex bekk nieħdu ukoll miżuri biex niġġieldu kontra l-COVID-19 biex inkomplu u nsostnu l ħidma u l-ekonomija li huma mill-quta partikolarment bħalissa kif ukoll biex inkomplu bil-ħidma tagħna fuq il-Green Deal, l-immigrazzjoni, il-qafas finanzjarju plurianwali. Dana kollu jfisser illi rridu nibqgħu fejn aħna Aħna ovvjament rip il-kollegi kollha il qegħdin fiż-żoni l-ħomor u ma jistgħux ikunu e, mobli f'dan is-sitwazzjoni. U jiena bekk nistidinkom biex issegwu ir-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet u fl-istess waqt tikkonsidraw il-possibilità li bħalissa e, nibqgħu fi Brussell u ma niċċaqalqux kemm nistgħu nibqgħu hawnhekk u nafu li jekk ikun hemm moviment minn posta għal ieħor ikun hemm ovvjament iktar każ għall-inkwiet. U bekk irridu naraw il-mandat parlamentari tagħna u bekk irroddu ħajr il daw kollha illi fl-Ewropa, fid-dinja qegħdin iwettqu id-dmirijiet tagħkom id-dmiri tagħhom ta' kuljum biex bekk jikkontrollaw it-tifrix tal-marda. Jiena konvint li bir-responsabilità u anki ċertu lubija nkunu nistgħu b'xi mod nindirizzaw din l-isfida. U għal dawn ir-raġunijiet, illum jiena laqajt laqa straordinarja tal-konferenza tal-presidenzi, nirringrazzjom għall kollaborazzjoni tagħhom u l-ispirtu li bija huma avviċinaw il-kwistjoni. Iddeċidejna li nimmodifikaw eh, l-agenda definittiva ta' din il-plenarja u b'dan il-mod. Marzu se jkonna laqa għada ġifiri fl-10 ta' marzu, ġifiri mid-disa sa' nofsinar, dikjerazzjonijiet tal-Konsil tal-Kummissjoni dwar l-epidemija coronavirus u aħna nixtiequ illi ikonna il-protagonisti hawnhekk din il-ġlieda. War nofsinhar mit-3 sa' 6 dikjerazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Straordinarju dwar il-MFF u nafu illi il-Parlament huwa attur f'din il-kwistjoni. U wara ikun hemm id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni migratorja, is-sitwazzjoni fil-frontura bejn il-Greċja u t Turkija u tweġiba l-Unjoni Ewropea. Dawn il-bidliet ġew approvati fil laqgħa tal-konferenza tal-presidenti u ċertament bħal ma tistaw tifmu aħna nixtiequ li l-Parlament jibqa' miftuħ li jaħdem iżda ċertament hemm bżonn nieħdu l-prekawzjonijiet kollha f'dan il-każ u naqsu għall-essenzjali l-attività tagħna. Mm, per questo motivo la seduta adesso è sospesa e Bekk inkomplu għada fid-disa u nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna l-kollaborazzjoni tagħkom.